Buenas tardes. Buenas tardes. Il-wara nofsna li tajjeb nistgħu nibdew b'din il-laqa. Bħala Aġent President jiena se naħtru il-President il-ġdid tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-ewwel net nilqa lill-membri titolari u sostituti niftaħ din is-seduta. Kif tafu lan tal-laqa tal-lum huwa t twaqif tal-Kumitat permess tal-elezzjoni tal-President u erba viċi Presidenti b'konformi ta' artiklu 204 tal-regolament. Eh, l-ordni se tkun l-ewwel il-President imbagħad meta naħtru l-President, il-President imbagħad li jkun inħatar imexxiju biex imbagħad ikun hemm il-ħatra tal-Viċi Presidenti. Issa, eh, min se sem fil-votazzjoni il-membri sostituti li għalluna li se jistostituixxu l-membri tas-soltu. Fissem il-PP, s-sur Marenesku, se jieħu post is-sur Preda, imbagħad sa l legrizzi mm. Anesku, l-grip l-ker, Broka, Malinov u Grezle, imbat l-sur Ċirju fissem il-soċjalisti maniki se jieħu post rosjer fissem li jaffar Pinaska se tieħu post Teokrakus u fissem li jafdi eh, li agra se tieħu post eh, David Coburn. Mela, tajja pwis. Mela. Nara, kemx kworum għandu jkun hemm aktar minn disa membri b'mod il-votazzjoni tkun valida. Ir-raba parti tal-membri ta' dan il-komitat Min-naħa tas segretarjat niżguraw li hemm konformità mal-kondizzjonijiet tal-membri, titolari, sostituti, quorum u l-kandidati ppreżentaw id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tagħhom. Issa nitlob li l-kandidati jippreżentaw ruhom għal din l-elezzjoni tal-presidenti. Adelante, Eleonora. Eleonora. Grazzi President, nsellem il-kulħat. Fissem il-grupp tal-IFDD nixtieq nippreżenta l-kandidatura tal-kollega Linara Evi għal kariga ta' President tal-Kumitat Petizzjonijiet fir-rispett tal-metodu dont. Grazzi. Aktar kandidati. Insellem il-kulħadd fissem l għalden nippreżenta l-kandidatura ta' Sinjura Cecilia Wikstrom. Tajjeb wisq. Margaret, point of order, jiena nixtieq ngħid il kulħadd hawnhekk li jekk se nitraskuraw e, sistema dont aħna hemm bżonn ġustizzja hawnhekk f'din il-kamra. Min x'nijat smajt li hemm pressjoni fuq diversi gruppi wkoll u nammetti li hawnhekk eh, irridu nkunu ċari għad-dinjità u rappreżentazzjoni ta' dan il-Parlament li nwarbu sistema dont bħalma ġara sentejn ilu mhix ħaġa xierqa. Aħsbu daqsxejn xieġri, jekk xieġri, jekk jekk ikun hemm is-soltu żewġ gruppi jew lenin jew tlieta ma jaċċettawx il dak li jkun. Bien, seguimos. Mela, inkomplu bil-proċedura. Għanna kandidati oħrajn. L-elezzjoni tal-kandidati se ssir permezz ta' votazzjoni segreta eh, għanna dawn iż-żewġ kandidati u konformità ma' regoli kull membru li jieħu sem fil-votazzjoni għandu vot wieħed u skont id distribuzzjoni permezz tal-gruppi politiċi IPP e 10, Soċjalisti 8, għalde 3 voti, il-GUE 3, il-ħoddor 3, li FDD 3, li NF 0 voti u INI 2. E mela. Flower round min jikseb il-maġġoranza tal-voti li jinkludu l-votazzjoni favur ta' kull kandidat ikkun dak li jirbaħ l-elezzjoni. Jekk memx it-tieni round fejn ikun il-kandidat li jikseb l-ikbar numru ta' voti, inkluż il-voti kollha favur għal kull kandidat f'każ ta' impass eh, votazzjoni tkun permessa votazzjoni segreta mbagħad skont il-votazzjoni elettronika. Mela, il-membri kollha li għandhom li għandhom id-dritt tal-vot għandhom il-kard u xek. Tajjeb wis Issa se nispjegalkom daqsxejn kif se ssir il-votazzjoni għandna żewġ kandidati, Cecilia Wilstrom u Eleonora Evi. Jiena se nagħti kulura l kull kandidat u mbagħad nivvotaw. E, Il-buttuna ħadra għal Cecilia Wilstrom u l-buttuna ħamra se tkun għal Eleonora Evi. Ovvjament l abbjat ikun għall-astensjonijiet jew xi ħadd ma jridx jivvota. Mela allura, sinjuri, nistgħu ngħaddu għall-votazzjoni. U intenni aħdar għal dawk li jixtiequ jażlu lil Cecilia, aħmar għal min jixtieq jażel lil Evi.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 Mela, awguri, memx għalfejn għaddu għattini round, Cecilia, inti tista' tieħu l-presidenza, nawguralek u Eleonora nawguralilek ukoll. Grazzi ħafna. you very much, colleagues. It is... Grazzi, kollegi. Għalija, huwa tassew unur li nerġa' niġi maħtura hawnhekk f'dan il-kumitatu jiena se nkompli nagħmel l-almu biex inqis lilkom il-koll, il-gruppi kollha u biex naġġixxi wkoll bħala President tal-Kumitat għannom taċ-ċittadini tal-Ewropa, dawk li jiġu hawnhekk bil-problemi tagħhom, bit-talbit tagħhom, bit-ħassib tagħhom. Grazzi għal darboħra, jiġifieri. Spli nagħmel l-almu tiegħi biex naqdikom. Naqdikom bħala membri u kollegi. Issa nistgħu nkompli bil-votazzjoni, l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. Eleonora Evi għandek il-kelma. Grazzi Cecilia. Jena, jekk tippermettu li xtaqt. Ngħid xi ħaġa dwar din il-votazzjoni għaliex eh, huwa ta' dispjaċir għalija li għattini darba konsekuttiva f'dan il-komitat wara sentejn u nofs mill-aħħar darba irrepetejna dan l-episodju spjaċevoli ħafna, ġifiri ma rispetajniex il-metodu dont. Metodu li għan huwa sistema li kif qalet il-kollega u kien huwa meħtieġ biex niggarantixxu rappreżentanza xierqa tal-gruppi kollha, speċjalment dawk iż-żgħar f'dan il-Parlament. Din l-ugwaljanza, din il-kelma, xi ħaġa li ġiet ikkalpestata f'dan il-mument, f'sentejn u nofs, sentejn u nofs ilu, forsi kien hemm preġudizzju fil-konfront tal- ħidma tagħna, l-ħidma tal-grupp tiegħi il-Moviment 5 eh, Stelle. Issa jiddispjaċini ngħid intom ma ċankom skuża li x'sentejn u nofs jiena naħseb li jiena personalment il-kollegi tiegħi l-istaff kollu tagħna wkoll u rejna ħdimna b'serjetà kbira b'responsabilità u naħseb li ksibna dik il-kredibilità li naħseb jixerqilna. Hija ħasra ġifieri li nara li għas-soltu loġika ta' poter, il-qsim ta' siġijiet, dan il-prinċipju, dan il-metodu raġaġi miksur. U bekk ħammiġna għal darboħra din il-kelma daqshekk sabiħa, il-kelma politika, kelma mill-isbaħ ħasra u koll dan qiegħed jiġri għal darboħra f'dan il-kumitat tal-petizzjonijiet kumitat li għandu jagħti widen li ċittadini ċittadini kollha jiggarantixxi allura dak il-prinċipju ta' ugwaljanza Nħonota nota ta' din il-votazzjoni, nawgura wkoll għal biċċa xogħol tajba l-President, il-kollegi kollha, jiena se nkompli nimpenja ruħi bħalma dejjem għamilt f'dan il-kumitat. Thank you, Eleonora. Grazzi, Eleonora, għal dan. Però issa nistgħu niddiskutu dan, però aktar tard. Għaliex għalissa għaddejjin bil-votazzjoni u din hija laqgħa fejn issa rridu naħtru l-viċi presidenti għall kumitat L-isem tas sostitwiti għandu jibqa wkoll naħseb. U l-kworum naħseb għandna wkoll. Issa nixtieq li nibdew bil-ħatra tal-ewwel viċi president. I call for nominations for the position. Il-ħatra għal pożizzjoni tal-ewwel viċi president tal-Kumitat Peti. Peter tixtieq titkellem mhux hekk, Peter. Mela, jien kont emozjonat bil-ħatra tal-president tal, tal, tal president eh, Hemm il-lista tal-kandidati inkluż is-Sinjura Mezzola. Irrid noħodhom waħda waħda, però e, nomina għall-ismijiet tal-pożizzjoni tal-ewwel Viċi President waħda waħda. The first one is L-ewwel waħda Frojesteras. Waħda waħda u xek. Hemm aktar nomini ħadd aktar li jixti jikkontesta lis sinjura Esteras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 I, I need also to call your... Irrit kol niġbdilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa, regola 204. Regoli ta' proċedura 204 paragrafu 1. Hawnhekk jingħad li d diversità tal parlamenti hija riflessa fil-kompożizzjoni tal-Buro. Dan ifisser li l-burro ma jistax ikun purament kostitwit minn irġiel jew nisa u l-viċi presidenti kollha ma jistawx joriġinaw mill-istess stat membru. Tajjeb wis xtaqt nagħmilha ċara din li aħna qegħdin insegwu r-regoli tal-proċedura. Irridu nqisu regola 204. Issa għandkom president, għandkom viċi ta' ċertu sess dan isuħ meta nitlobkom għan-nomina tal-pożizzjoni tat-tieni Viċi President. The floor is open. Peter Jar. Peter Jar. It-tieni Viċi President. Is-Sinjura e Mezzola. Are there any... Em, nomini oħrajn. Mela, Nistgħu allura nifirħu lis-Sinjura Mezzola. Nifirħulek Roberta. Tista' tiġi hawnhekk. And now it's the position of third vice chair. Alissa, it-tielet vice president. Soledad għandek il-kelma. Il-grupp soċjalist jipproponi lil Marlene Mizzi. Marlene Mizzi hemm nomini oħrajn. Can we then by acclamation? Mela, f'dak il-każ nistgħu naħtru lil Marlene Mizzi bħala tielet viċi president. congratulations and do join us up here. Nawgurawlek. Mara oħra. Issa, il-ħatra tal-ewwel viċi president tar-raba anzi tikkorreġi ruħ president ovvjament. Għandkom il-kelma issa żommu f'moħħkom dak li jattilkom fuq ir-regola 204 Peter. Aħna kontenti ħafna eh, li nipproponu lis-Sur Ċaki. Bekka konna raġel fil-buro. Il-kandidat tagħna huwa. Hemm nomini oħrajn Hemm nomini oħrajn għal pożizzjoni tar-raba viċi president. Mela. Onorevoli Palċaki għandu innu il-ħatra ta' raba viċi president. Grazzi ħafna u nferħulek eh, pal. Il-pożizzjoni tiegħek hawnhekk hija meħtieġa tassew meħtieġa jkolli ngħid tista' tingħaqad magħna. I understand that certain people would like to leave the Naħseb x'nies eh, jixtiequ jitilqu il-kamra u x'hekk tistgħu tagħmlu dan b'mod li nkunu nistgħu nkomplu bil laqatana senjuri. be there too. <laughs> okay. Colleagues, I think that now when we, when we did this, we are... Mela kollegi, issa aħna eletti, għanna president, għanna l-viċi presidenti, għanna burro ġifiri, u aħna sen konu qegħdin naħdmu, irridu nkomplu bil-ħidma tagħna jekk joġobkom, ġifiri marru lura l-agenda tal-lum. Punt numru 3, ġifiri l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat ta' novembru. Kanna żewġ laqat. Dawn ġew ċirkolati u jistgħu jiġu mitqisa bħala approvati. Għandi xi aħbarijiet ukoll għandna xi membri ġodba tal-istaff li naqdu mas segretarjata hawnhekk nixtieq ngħaddi għal Karolina Gajewska u Marija Skundriċ ukoll li huma amministraturi ġodda huma bil-wieqfa b'mod li narawkom. Kunu ġentili magħhom dawn iż-żewġ tfajliet jekk joġobkom. Jekk le, ejdu li fil-każ, ho, nejnkom jiena. U nista' niżgurakom li dawn iż-żewġ kollegi għandhom esperjenza tajba tal-affarijiet Ewropej u għarfin ukoll ta' ħafna lingwi jitkellmuhom, ġifieri se jgħinukom. M'hemmx punti oħrajn għal EjOB, ġifiri naddu dritt għal punt numru 6 petizzjoni 618 dwar is-sitwazzjoni ambjentali faċerra fir-reġjun tal-Kampanja fl-Italja. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk mela ngħaddu l-kelma għal darbuħ mill-ewwel lill-Kummissjoni, is-Sur Ferstrate. Do we have the Commission representative yes, yes. here? Għanna rappresentant tal-Kommissjoni, Iva, grazzi, Signora President, mela. Fifat kienem xie tħassib fil-gwad kontaminazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art u anki tal-ilma ta' fuq l-art. Illi kelli xaqsam mal-attivitajiet industrijali. Faċerra U dan l-ilmet kontaminati kienu jintużaw għal tisqija jew għall proċessar tal-ikel jew tal-alf u illi dana jista' jirriżulta jidħol anki fl-ilma tax-xorb li jiġi prodott mill ilmet ta' taħt l-art jew ta' fuq l-art eh, kontaminati u jista' jwasslu għal riski tas-saħħa pubblika. Wara li rċevejna din il-petizzjoni intwera biċċar li skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-għalf u l-ikel li jitlu fis-suq jridu jkunu konformi mal leġislazzjoni ġdida. Jridu jkunu siguri għall konsum mill-annimali u mal-umani eh, skont ir regolament 178 tal-2002 u kena kontaminanti, diossidi, il-metalli tqal u oħrajn u għanna leġlazzjoni speċifiċi għal leġlazzjoni ehm, il-regolament 315 tal-1993 u anki livelli partikolari li ġew fissati għal ħafna kontaminanti taħt ir regolamenti 88 eh, tal-1986 għall-alf għanna livelli massimi għal metallit tqal fil-alf taħt direttiva eh, l-2002 l-2032 un-bat għanna leġlazzjoni li determina li l-mizuri kolla nom jittieħdu mill-operaturi li inkludi l-bdewa u l minjatem fil-alf fil-operaturi tal likel u l biex jizguraw li dawn li jett jiprotiġuhom ma jiġux kontaminati minn xi perikli. U b'dan il-mod iridu japplikaw kull miżura ta' ġene dan ifisser li l-ilma li qed jużaw għall-irrigazzjoni għandu mandux jirriżulta fl-alfu jew li kell li mhuwiex eh, skont il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u skont is-saħ pubblika. U jidher biċar ukoll li l-ilma li jintuża li proċessar tal-ikel irrid ikun ta' tip li tista' tixorbu u jrid ikun konformi mal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna saqsejna l-awtoritajiet Taljani biex jagħtuna iżjed informazzjoni dettaljata dwar il-sejbit tagħhom fir-reġjun fil-gwad tal-kontaminazzjoni ta' dawn l-ilmet. U anki fil-gwad tal-kontaminazzjoni tal-alfu tal-ikel. l autorità taljani informawna li adottaw eh, regolamenti fl-2015 fejn eh, fejn eh, kellhom eh, kellhom eh, stabilixew li ma reġuni jistgħu jintużaw għal produzzjoni tal-ikel tal-alf u dawk li ma jistgħux jintużaw kif ukoll li dawk li huma suġġetti għal kondizzjonijiet għal kabbir tal-ikel tal-alf. U fil- Fir-rija mill-2013-2016 ħadu 82 kampjun tal-alfu tal-ikel um, differenti, ħaxix, um, um, ħaxix u ikel oħra u identifikawhom għal eh, pjom pal aċċom pal u għal perikli oħra idrokarboni u l-użu ta' pesticidi u il- eh, kontaminazzjoni mikrobiċi u mas u issa teħarsu lejn il-sostanzi mhux regolati u dawn is-sostanzi ma kienu ma nstabux bi kwantitajiet li jista' jkunu ta' periklu għas-saħħa pubblika jew għas-saħħa tal animali Wara dawn is-sejbiet għax ma kienx hemm non-konfermità iżda ma sabux relazzjoni bejn is-sejbiet ta' dawn kontaminanti fil-alfu fl-ikel u il-kontaminazzjoni ambientali. bazi tal-informazzjoni ricevuta, informazzjoni dettaljata, il-Kommissjoni hija tal-opinjoni li il-problema e, e, qed tiġi segwita mod xirqa mill-awtorità Italjani biex jiżguraw li l-popolazzjoni ta' dak ir-reġun hija mħarsa kontra kwalunkwe effetti eh, ħżiena għas-saħħa tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi lilek u issa niftaħ il-kelma għall-kollegi. Please, the floor is yours. Tista' titkellem. Grazzi President u grazzi lill kollegi Jiena niġi mill-reġjoni eh, ta' kampanja sinċerament jiena ma nistax naċċetta l-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea. Ija, dan huwa eżerċizzju li huwa tal-aġeb, ta' eżerċizzju ta' burokrazija eh, fejn għandek lista tal-kontaminanti kollha li l-Kummissjoni qed tara fil-li it-tana eh, lista hawnhekk iżda unek maħtiċ qed nitkellmu biss dwar territorju eh, imniġess qed nitkelmu dwar u mill-ħar eżempji tal- tat-territorji imniġżin fejn hemm it-traffiku illegali tal-iskart tossiku fejn għandek anki l-iskart nukleari. Jiena nifhem illi ebda istituzzjoni, ebda ministru jista jistgħu jsolvu il sitwazzjoni mill-lejl għan-nar Iżda jiena qed nistenna mill-Kummissjoni għalmenu teħid ta' pożizzjoni iżjed ħarxa, iżjed deċiża għax hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, sitwazzjoni terribli. Jiena qed nistenna mill-Kummissjoni illi illi tieħu konsiderazzjoni li d-dokumenti li ġew mresqin mill-Italja huma dokumenti prodotti fl-2015. Jiena għaliex qed nenfasizza dan għax f'dawk iż-żminijiet il-President tar-Repubblika kien eh, Napolitano illi ġi akkużat mill-mafja stess illi kien ħeba eh, il-karti illi Uraw illi flaċerra u fil-fdawn l-artijiet kien hemm traffiku illegali tal-iskart. Kifet, ħadd ma jista' jsolvi is sitwazzjoni daqshekk faċilment. Iżda, kummissjoni jekk joġbok. Hu in konsiderazzjoni dak li ġara, mhux bisat nġis, iżda għax hawnhekk qed niffaċċaw traffiku illegali tal-iskart, traffiku legali internazzjonali illi kien jiġi mill-vari pajizi eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn l-iskart kien kien jiddaħħal eh, fil-kampanja anki mill-kumpaniji Ġermaniżi hemm il-xhieda tal-mafja u kien possibbli għax eh, kien hemm kolliżjoni bejn il-mafja, il-funzjonari u l-istat. U l-Kummissjoni ma tistax eh, tagħmilha ta' li ma ġara xejn, ma tistax tagħtina biss lista tal-tniġis, tal-elementi. Jiena qed nrikom art fejn dan qed jiġri għandna ritratti hawnhekk tal-annimali illi jitrabu fil-dawn l-artijiet illi għandhom tletajniet per pereżempju. eżempju Eh, għandek it-tillet għajna unek. Bek, ma tistax tiġu tajdinna biss li it s ġi analizzat, għax dawn ma fatti li għandi, dawn huma annimali li għandhom tlet eh, għandhom it-tillet għajn. Mandekx tinħeba wara l-burokrazija u mandekx tinalaq fl-analizi għawnek għax għawnek għandi għanna xeda l-Unjoni Ewropea f'dan il-moment għandha tintaħal u għandha turi li hija viċina l-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi Eleonora Evi. Grazzi ħafna President jiena senzit ma dak li intqal mill kollega Isabella Dinolfi. Is-sitwazzjoni hija hija waħda drammatika u għanna nsegwuha u għanna nżidu biss li din petizzjoni għandha e, tinsam miftuħa ma nistawx naċċettaw il-tweġiba mill-Kummissjoni għax hija tweġiba ridikola illi miet tara febda responsabilta fl istħarriġ f'dak li qed jiġi f'dan it-territorju, per eżempju Jiena nixtieq nżid element ta' tħassib hawnhekk. Aħna saqsejna lill-Kummissjoni għandna ehm, mistoqsija mill-Moviment 5 Stelle fejn tlabna fuq l-użu tal-finanzjamenti Ewropej illi jinżammaw għal illi għandhom jintataw l-kampanja għal 140 miljoni illi insamaw li 3 miljoni biss intużaw. Et insaqsu li kuna mizja trasparenza anki fuq l-użu ta' dawn il-fondi li eh, kifet jintużaw biex nsolvu il-problema fil-realtà, għax sissa dana ma, ma seħx bir-rispett tal-liġi Ewropej fil-gwad tas-saħħa aħna qed nitolbu l-Kummissjoni biex tieħu azzjoni iżjed fil-fond milli għamlet sissa ma ġiġġiġ bizzejiet. Għanna l-petizjonanti eh, li jtiġu għanna l ħar opportunità biex isolvu din il-problema. Grazzi. Mandi ebda, grazzi ħafna, mandi ħat iżjed, sur Terika Brass, tista titkellem grazzi. Jina naqbel mal-kollegi Il-petizzjoni ġiet prezentata fl-2013, tliet sin ilu. Eh, milli jidher hemm ħafna ħsara li saret li tidħol fil-fond u ilha għaddejja il kummissjoni għandha tgħidilna x'testijiet saru fejn saru soluzzjonijiet li huma qed jgħidu li produċew u jekk din soluzzjoni hija waħda permanenti jew jew u anki jekk għalli jista' jkun kellhom xi riżultati tajbin. Din il-problema li tidħol fil-fond għandek bżonn soluzzjonijiet fil-fond għalihom eh, mod permanenti. Inkella il-soluzzjoni ma nstabitx jiena naqbel 100% mal-kollegi tiegħi sissa ma kenniex tweġiba tajba u soda. U xir, grazzi Peter Jar. Mela, jekk nista' neġa' lura dak li jintqal mill-Kummissjoni, forsi dina mhix sodisfaċenti għal kollegi tiegħi għax ilna niddiskutu il-din kwistjonijiet ta' taskar, iżda petizzjoni fil-fatt taħdem fuq ftit minn dak kollu u kulħadd jaf li din il-problema tal iskart fil-kampanja u kellna anki eh, missjoni hemmhekk u t-tweġibiet ma kienux sodisfaċenti u nafu wkoll li l-Unjoni Ewropea eh, għam eh, resqet ħafna flus li ma ntużawx għax qatt m'hemmx kunċett fil-gwad tal-iskart. Naħseb li nistgħu nagħlqu l-petizzjoni, issa naħseb li l-problema hija li qed nagħmlu kollox eh, f'kefa waħda. L-Kummissjoni wieġbet iżda ma, ma kopriċ is-sitwazzjoni li għandax x'taqsam ma, ma, ma, ma mal-iskart fil-kampanja. Issa jek maġġoranza tajt li għanna nħalluha miftuħa, eh, jiena minix kontra, issa jiena għandi tajt il-Komissjoni li li huma tkellmu biss dwar il-petizzjoni u mhux ħarsu li kollox bħala kollox eh, Marlena, grazzi ħafna, Ċeċilja. Ma nixtieqx intenni dak li ntalmi kollegi tiegħi ġivri li t-tweġiba tal-Kummissjoni mhix sodisfaċenti għal petizzjonanti li huma ċittadini tagħna li aħna nirrappreżentawhom. Eleonora Didolfi ippreżentatna eh, stampi koroħ ħafna ta' annimali li huma r-riżultat mill-jeder ta' din situazzjoni tan terribli u ta', ta dan l-iskart kollu l-zibel u l-iskart tossiku li qed jintrema flaċera. Jiena nħoss li għanna namlu iżjed fuq dan, jiena żgura li s-sara li saret lill-annimali saret anki lill-umani. Iżda jekk għandna eh, jekk m'għandniex ehm, xieda soda għandna ninvestigaw iżjed fil-fond biex naraw jekk l-annimali eh, illi twildu kienu riżultat ta' dakollu kollu u sakemm nikkonkludu li dan mhux qed jagħmel sara lill-annimali u lill-umani għandna inħallu l-petizzjoni miftuħa. Grazzi ħafna u bekk nikkonkludi l-lista tal-kellima, nista' nikkonkludu dan din il-petizzjoni jew għal xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Is-sur Kozzolino, inti titkellem? Jiena tal-opinjoni li l-in mill-meritu ta' tweġiba tal-Komissjoni li jiena naqbel għanna insommu l-loqsma differenti jiena sfortunatament irrid ngħid lill-kollegi Italjani tiegħi passoltu għandna konfużjoni ma nistax noħorġu mill-emerġenza kontinwa li l-Italja tinsab fiha frigwad tal-iskart iżda jiena naqbel, għanna nħallu l-pezzjoni miftuħa u għanna namlu inizjattiva iżjed fil-font mill-naħa tal-Komissjoni biex biex ikonna situazzjoni ġenerali fil-J fil gwatt tal-kampanja. għanni najt l-movement 5 stelle mannix indaħlu l-ex-president tal-Repubblika f'kummissjoni uffiċjali tal pensjoni fuq fatti li ma jistux M'hemmx eh, pentito li għalli li president eh, eh, jiena jiena qed nitlob għal għal rispett tal figuri nazzjonali tagħna. Grazzi ħafna mela bħala eh, is-soċjalisti flimkien mal rappreżentanti tal-PPE jixtiequ jżommu l-petizzjoni miftuħa. Nissuġġerixxi li nagħmlu hekk. Insomma, petizzjoni miftuħa u nibgħatu ittra lill-awtoritajiet fir-reġjun tal-Kampanja għax dan huwa reġjun tal-Kampanja biex ninformawhom li l-Kumitat qed jappoġġa tħassib għandna l-istess tħassib tal- petizzjonant dwar l-assenza tal-kontaminanti fil-flikel lokali biex jistaw jizguraw u jieġaw l urranna bil-tweġiba bil-miktub biex jazzigurawna li se jibqaw monitorat ta' situazzjoni tas-sigurtà tal-ikel u tal-alf u anki l-benessri tal-annimali f'dan ir-reġjun u għanna nitolbu għat-tweġiba bil-miktub minn għandhom dan it-test Mela, il-petizjoni 465 fil-gwar tal- tal-linja ewlenija tal-elettriku f'Montalto fl-Italja għanna petizjonanti sur Lupo li qiegħed magħna. Merħba u nadilek il-kelma għal ħames minuti mhux iktar jekk jogħġbok u jidir li għandek xi ritratti u koll tixtieq taqsam magħna jekk joġbok, nadilek il-kelma. Iva, mela, eh, onorevoli komitat, onorevoli membri, jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom fismi kif ukoll fil-komunità jiena narrappreżenta hawnhekk. Ovvjament l-attenzjoni tagħkom sensibbli qed tippermetti li din l-opportunità biex nuri se jiġri fil-Kalabria ta' fuq fil-Pinċa ta' Kosenza u eh, l-Belt hija Montalto u Fugo u fl u kien hemm eh, dan il-kabel dan illi jaqsam iż-żewġ komunitajiet ta' Pjanetta u Loketta. U nistgħu ngħidu wkoll illi minħabba il-lat governattiv li kien hemm ifisser illi issa l leġislazzjoni għaddiet imma din baqgħet jiġifieri biss Eh, itra mejta għax memx mksur tal-normi, tal-standards, tal-dak li hija s-saħħa u għal daqstant aħna qegħdin naraw dak imur dak l-realtà tmur kontra id-dekret għax il eh, min qed eh, din il-power line għamel mezz biex ikunem il-gawdi mill-limitazzjonijiet li huma imposti u ovvjament mir-ritratti qegħdin taraw hawnhekk dan il-plastru li jeżis dan il-powl u għalhekk huwa viċin wisq għar-residenzi għad-djar taċ ċittadini imma issa sissa menu ma kienx hemm titjib u qegħdin naraw illi dan il-periklu għaldu hemm u dawn il-wires li huma ta' voltaġġ qawwi ħafna ġibu magħhom mhux biss ksur ta' dik li tniġġis ġifieri tal tal-ħsejjes, imma huma viċin ħafna għad-djar u laqqas hemm dokumentazzjoni fuq il-prinċipju ta' eh, il-prinċipju ta' dak li jista' jgħin biex inkunu nafu aħjar kif dawn l-installazzjonijiet ġew imadnin u għandha stant fir-reġun tal-Kalabria qegħdin naraw illi dawn il-power lines eh, qegħdin f'żoni antropotizzati u dan ifisser illi in-nies ta' pjanetta u lukketta qegħdin wisq viċin dawn il-power lines ta' voltaġġ qawwi u għedin naraw illi dan din, dan din tant rib ta' xurxin tfisser illi l-effetti elettromagnetiċi diġa rajna xieħil tagħhom xida tagħhom fuq is-saħħa tal-persun ta' ċittadini għax għedin naraw illi kellu għazz ta' 380 u għalhekk speċjalment it-tfal qed ibatu mill-konsekwenzi u il-Prokura tal-Kosenza u il maġistrati Massa edin għalu illi hemm xi studji illi għalu illi hemm ukoll nies li għadhom żgħar mhumiex għadhom adolescenti illi qegħdin joqogħdu viċin ħafna dawn il-installazzjonijiet jistaw ikunu suġġett ta' riskju ta' 500% għal kanċer u studju oħrajn uraw illi dawn l-installazzjonijiet elettromagnetiċi jistaw u koll inaqsu l-ħajja ta' dawn it-tfal. U lek l-esperti jgħidu illi l-valur ta' esposizjoni murru ferm iktar l lin minn dak li huwa normali li huwa leċtu. U għalek fil-periodu li għedin nsemmu Ovvjament fil-bidu kienem eh, liċijiet li ġur spetati imma wara meta kienem liċijiet oħra dawn stabbilow id-distanza skont ir-radjazzjoni elettromagnetika imma huma stabilow ukoll ċerta zona isa, isa buffer zone u għalhekk hemm problemi sanitarji tas-saħħa ġifiri illi eh, jiġu minħabba din din, din il-fatti li radiazzjoni elettromagnetika hija tant viċin il-power line fejn dawn in-nies qegħdin joqogħdu. U għalhekk il-ċittadini kollha se jkollhom eh, kollhom kwalità iktar b'saħħitha u din abbażi ta' evidenza xjentifika fuq dawk li huja radazzjoni elettromagnetika. Jiena nixtieq dan il-kumitat anke abbażi ta' l-evidenza li aħna ressaqna attenzjoni ta' dan il kumitat il-periklu illi edin eh, jiexu in-nies ta' pjanetta u l-lokketta. Aħna nistennow lajnu natakom biex nevitaw problemi ferm iktar saħidhom ukoll fil-futur fil dejjem f'dawn iċ-ċittadini kif ukoll fil-viċinat tagħhom. Grazzi. Grazzi lilek u grazzi wkoll illi urejtna tan dedikazzjoni għal dan is-suġġett u issa nsaqsi lil rappresentant tal-Komissjoni sul Ferxtete minn ġdid u nadilu l-kelma. Grazzi. Thank you. Well, the um, Commission's uh, observations. Grazzi ħafna. Aħna bħala kumenti minnaħat tal-Kummissjoni se jiġu trasmessi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma kif fuq il-koll għal dik li għal kompetenza u sim ta' kompetenza bejn l-Unjoni l-Stati membri il-responsabil tal potazzjoni tal-popli lokali minn xi riski ta' saħħa li jiġu minn radjazzjoni elettromagnetika eh, hija taħt il-kappa tal-Istati membri. Imma il-Kunsill fil-99 adottat rakkomandazzjoni fuq limitazzjoni ta' espożizzjoni għal radjazzjoni elettromagnetika. U din ir-rakkomandazzjoni anki jekk mhijiex vinkolanti hija ntisa biex tistabbilixxi għafas protettiv għal dawk li huma limitazzjonijiet ta' radjazzjoni elettromanjetika u tipprova wkoll tikkontribwixxi għal dik li hija konsistenza bejn l-approċċi diverġenti adottati fl-istati membri differenti. Din ir-rakkomandazzjoni l-Kummissjoni qed tara l-implementazzjoni min-naħa tal-istati membri fuq ir-rakkomandazzjonijiet u fit-tieni rapport li ġie ppubblikat fl-2008 l-aħħar rapport hawnhekk rajna illi l-Italja għandha livell ta' restrizzjoni ta' densità ta' tal-elettriku u ta' installazzjoni tfissi 10 darbiet inferjuri iktar baxxa dak li huwa rakkomandat. Daħarġ fir rakkomandazzjoni ġifieri Ovvjament, aħna nitolbu jekk ikun hemm rakkomandazzjoni dak dik rakkomandazzjoni minn 99 għada valida anki llum fl-2016 aħna għanna Komitat Xjentifiku Indipendenti fi dan il-Kommissjoni fuq riski tas saħħa ġodda illi servi l-Kommissjoni il u għanda mandat tal-Komitat Permanenti biex tevalita ir-riski mħabba l-esposizzjoni minn radjazzjoni elettromagnetika. U l-valutazzjoni tal-riskju huwa għabbażi tal-provi xjentifiċi meta jiġi mlesti u adottat l-parir għalek il-Kummissjoni tuża dawn l opinjoni dawn il-pariri biex tiverifika jekk il-limiti ta' espożizzjoni kif qed jiġi propost fid-99 fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għadhomx xirqa u jekk hemmx bżonn ta' reviżjoni. U l-opinjoni l-iktar reċenti mill-2015 iġifiri sena, sena sentejn kważi, għax 27 ta' jannar tal-2015 kważi sentejn. Rat iktar minn 700 studji xjentifiċi u fil-fatt skont din l-opinjoni il-pis tal-evidenza xjentifika attwali ma rabtitx dawn din ir-radjazzjoni elettromagnetika mill-limiti iktar baxxi ma xi eh, effetti tas saħħa negativi u lek il-Kummissjoni ma taħsibx li hemm bżonn illi jkun hemm reviżjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-1999. Kif għadd fl-Italja adottaw livell 10 darbiet iktar baxxi bħala livell aċċettabbli għal dik li għal espożizzjoni għal radiazzjoni elettromagnetika. U għalhekk, għabbażi ta' dawn l-osservazzjonijiet il-Komissjoni tal-opinjoni li memx bazi għall-intervent fil-mod kif saqsa il-petizzjonant. Grazzi ħafna, Signora President. The floor is open. Grazzi niftaħ id-dibattitu għall-interventi tal-kollegi. Laura, jekk joġbok, naddilek il-kelma. Grazie, President. Grazzi, President. Jena xtaqnajt il-reġun tal-Kalabria ovvjament għaddejja mill periklu kbir imħabba elementi kritiċi f'setturi differenti u l-amministrazzjoni reġjonali tal-Kalabria qed iżomm lura milli taġixxi u tagħti risposti xirqa. Nixtieq nagħmel kumment wieħed brabta ma' din il-petizzjoni illi minkejja ħafna studji xjentifiċi bħal dik l-Aġenzija Internazzjonali tar-Riċerka fuq il-Kanċer li uriet kif ir-radjazzjoni elettromagnetika ta' 50 jew 60 Hz huma eh, elementi illi jagħtu lok għal kanċer u eh, l-lukimja fost it-twal ħabba li jum esposti il-ħin kollu kull jum għal radjazzjoni elettromagnetika ta' 1.3-1.4 ezl mħabba l-viċinanza u mħabba diġa eh, rajna l-effetti fuq is-saħħa tal-ċittadini li jiexu viċin dawn il-main power lines xejn ma sar jew qed jiġi pjanat biex nagħtu risposta għal din il-problema tant serja. U għalhekk nawguraw li li abbasi eh, ta' analiżi attenta ħafna tal-aħħar studji xjentifiċi biex ikun hemm iktar ħarsi tal-saħħa tal bridem u tal- u tal-ambjent ikunem eh, iktar eh, passi meħudin bħala miżura ta' prekawzjoni kif ġie previst mill-Unjoni Ewropea speċjalment fuq eh, TFI e u artiklu 191 u għal dak li rajna fl-artiklu 6 ta' TFEU li jirrikonoxxi li l-Unjoni kompetenza ta' appoċ għall azzjonijiet tal-Istati membri fis-settur tal-ħarsin tas-saħħa tal-bniedem u billi l-istituzzjonijiet nazzjonali għadhom m'għamlux xi azzjoni konkreta biex isolvu dawn elementi kritiċi kif ġie diġà deskrittu japplikaw kif suppost il-leġijiet tal-prinċipi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam ma nistax ħlief eh, naqbel ma dak li jitlob il-petizzjonant u nistiden il-Komissjoni biex tkun attiva u tipprova Eh, tisen il-possibilitajiet kollha biex naslu għal għal biex inneħħu dawn il-periklu jew għalmenu mbaxxhom u dan fl-interess tas-saħħa tal-bnimu tal-ambjent, l-ħarsin tal-ambjent, u għalhekk ma ngħidux biss illi għax m'hemmx eh, għax hemm nuqqas kompetenza ma' naħa tal-Kummissjoni Ewropea nħallu kollox fidejn l-istati membri u nħalluhom responsabbli u għalhekk insaqsu illi biex nitolbu l autoritajt italjani taljani u dawk reġjonali biex jerfu responsabilta tagħhom biex hekk l-azzjonijiet kollha jiġu eh, issa trasposti f'realtà u nitolbu bċerta urġenza biex il-limita ta' esposizjoni għal radjazzjoni elettromagnetika fuq territorju nazzjonali jiġu eh, mollin kif hemm miktub fl-artiklu 7 mid-dekret presidenzjali biex hekk ikun hemm il-prinċipji imħarsa tal-artiklu 191 ta' TFEU. Grazzi ħafna. Thank you so much. Grazzi lilek. Jarek, nadilek il-kelma. Grazzi, Signor President, u nifraħlek tal-fat li ġajt sart sirt President Żgur mhux forsi taqdir mire kif għamil dawn l-aħħar sentejn u nofs. Issa niġu għal din il-kwistjoni serja tal-main power line u ta' radjazzjoni elettromagnetika. L-kollega tkellmet fuq studju xjentifiku illi ġab miegħu il-prova ta' ta' din ir-radjazzjoni elettromagnetika li ġib magħha eh, tant perikli fuq is-saħħa tal-bnedmin kif ukoll fuq l-ambjent. Imma qabel smajna mill-Kummissjoni illi il-Komissjoni adottat ċerti rakkomandazzjonijiet eh, fl-1999 u mill-ġdid fl-2015 u skont minn dak li smajna mill-Komissjoni kienem l-analizi ta' 700 dokument u din l-analizi uriet illi ma kienx hemm effett eh, ta' ħsara jew almenu ma stawx jistabilixxu li kien hemm dawn l-effetti negattivi u għalhekk smajna minn banda waħda studju wieħed li juri effetti negattivi u l-banda l-oħra smajna fuq 700 illi ma tawx dawn ir-riżultati u lek jiena ovvjament lest naċċetta dak li qalt il-Kummissjoni għax flit din il-kwestjoni u analizzat il-problemi mod xira. U għalhekk jiena lest naċċetta dak li qalt il-Kummissjoni Imma issa għandi mistoqsija. Kix kienem hemm l-ewwel il-linji tal-elettriku jew kien hemm id-djar nixtieq inkun naf. Qabel ma nkun nista' ikolli opinjoni. Smajt mill-Kommissjoni soddisfat bil-fatt illi għanna ċerti livelli eh, minimi li ġew stabiliti u l-Kommissjoni analizzat din il-kwistjoni kif suppost u għanna wkoll bażi xjentifika biex turi illi effetti negativi bħal dawn ma ġewx stabiliti u jiena allura nixtieq illi nagħlqu din il-mozzjoni. Mrs. Albiol. Signora Albiol. Iva, grazzi. Jena nixtieq nagħmel intervent iktar fuq il-punt li ġeax, ovvjament naffirm iktar dan is-suġġett, imma dan huwa nistgħu ngħidu eh, marbuti ma' xultier għax nitkellmu fuq kejbil eh, ta' voltaġġ qawwi u diġa' kien hemm petizzjonijiet fuq l-istess suġġett. U naseb dan kollu juri illi hemm tħassib minħal ta' ċittadini fl-Ewropa minħabba dawn it-tip ta' eh, linji manjetiċi u dawn il-ġifiri, dan il-radiazzjoni elektromagnetika u dawn il-tip ta' powerlines. Il-ċittadini u mamħazbin mħabba daw il-cables għaddejjien mu fuq rasom. U għal stand, jekk joġobkom, dispeċini. Skużani, President, jekk joġbok. Grazzi. <laughs> Tista' tkompli. Nista' nkompli mela. Dak li qed ngħid huwa huwa fuq il-possibilità li forsi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikun jista' jitlob studju fuq is-sitwazzjoni eh, ta' dawn il-cables ta' voltaġġ qawwi fl-Ewropa għax qegħdin naraw li hemm tħassib min naħa ta' ċittadinanza li ma tip ta' leġislazzjoni għandna li huma l-istudji xjentifiċi għax qegħdin naraw li hemm ħafna petizzjonijiet biex hekk ikonna studju fuq is-sitwazzjoni li tantet tħasseb iċ-ċattadini tagħna. Mod ġenerali mhux biss fuq proġett wieħed imma naf fuq ħafna pereżempju eh, cables ta' eh, voltaċċoli li qegħdin pjanati għall-Ewropa, ma forsi nistgħu nagħmlu studju anke minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Just directly, if we are to... Iva, jekk se nagħmlu studju, ma nħidux deċiżjoni illum, Ovvjament, tmuq qudiem għal attenz fil laqgħa tal-koordinaturi, eh, nersu għal attenzjoni tagħhom, messa għandna din il-petizzjoni speċifika u ngħaddi l-kelma l Eleonora. Si, grazie mille. Eh, grazie ħafna. Mela jiena nitlob il-petizzjoni nżommuha miftuħa u nibatuha lill kumitat Envi biex ikunu jafu xa jiġri u nsaqsu għall-opinjoni ta' dan il-komitat u il riflessjoni li forsi hemm bżonn nagħmlu issa li u importanti f'dan il-każ hija fuq il-proġett stess u fuq l-istorja ta' dan il- ta' dan is-suġġett għax itħassib ovjament ovvjament huwa kemm dan din l-installazzjoni hija viċin fejn hemm ir-residenzi tan-nies U għalhekk għandna studji xjentifiċi, għandna komunità xjentifika illi forsi l-elementi tagħhom ma tantx qed jaqblu mhuwiex l-ewwel każ. Pereżempju, niftakar il-każ fuq il-pestiċidi fejn ix-xjenza maqsuma nofs nofs u għalhekk ma nistawx nippermettu illi nsaqsu lid dinja tal-politika biex tuħteċ elezzjonijiet, u għalhekk hemm bżonn illi hemm bżonn li miċibu ta' prekawzjoni jiġi implementat bisħiħ, anzi għax l-iktar għaddew 17 il-sena mill-1999 u rakkomandazzjoni tal komissjoni u fuq din ir-rakkomandazzjoni qed tibbaża ruħha l-Kummissjoni Ewropea u għalhekk nixtieq illi nitlu iktar fid-dettall niftħu għaw, nħallu miftuħ il-komitat, naraw f'konsultazzjoni mal-komitat Envi u nagħtu risposti għax ovvjament ċittadini għandhom raġun illi resqu attenzjoni tagħna eh, dan is-suġġett li huwa tant perikolus għalihom. Grazzi ħafna. U inti l-aħħar kellim fuq il-lista tiegħi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem is-sur Kozzolino jekk jogħġbok. Ira wkoll Iva tal-parir illi hemm bżonn inżommu miftuħa din il-petizzjoni anki jekk jekk jiena naqbel mal-kollega ovvjament imma il-komunità xjentifika stess hija maqsuma u hemm opinjonijiet illi ma qablux ma' xulxin, hawnhekk il-petizzjonant qed jitlob eh, qed jitlob eh, azzjoni fuq parti mill-installazzjoni u għalhekk qed jitkellem fuq xi tliet kilometri. U għalhekk u dan dan din il-parti hija viċin ħafna id-djar għalek jina jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex taħseb ftit iktar u tirrifletti ftit iktar u jekk ikun possibbli tieħu inizjattiva fuq dak li l-awtorità reġjonali kif ukoll eh, ta' l-entità li tixtixxi eh, din l-installazzjoni biex hekk inkunu nistgħu forsi mmorru taħt l-art għax is-sitwazzjoni din il-parti ta', ta, din, ta dan din l-installazzjoni 3 km tiġi solvuta xe nitkellmu fuq dan il-petizzjonant dan qed jitlob Mbagħad ovvjament hemm il-kwistjonijiet komplessi li għamet referenza li għom il-Kommissjoni u anki il-kollega u għaltinna illi anki il-komunità xjentifika ma taqbilx, imma nasib apparti eh, il-petizjonant huwa ċar ħafna parti minn din l-installazzjoni hija wis viċin id-djar. U għalhekk apparti l-kriterji li kumiex leġittimi jew le, li kondomx bażi jew le, din il-parti aħna nsaqsu intervent. U għalhekk jekk hu possibbli il-Kummissjoni tkun tista' tirrifletti ftit iktar fuq dan il-punt biex ikollna inizjattiva mhux biss fuq l-entità illi qed jġestixxi din l-installazzjoni imma anki quddiem l-awtoritajiet reġjonali tal-Kalabria. Grazzi. Thank you. And... Grazzi. U fuq dan. Mannix unanimità, però naħseb li nistaw insibu kompromess b'xi mod jew ieħor ġifier ripetizzjoni tibqa' miftuħa. Naħseb għandi għandi l-kelma l-petizzjonant. Tajjeb li għandi l-minjajni hawnhekk kara jarek l-ewwel nett u mbagħad immorru lura l-petizzjonant qabel ma nikkonkludi kont ħerqana wisq fil-karika tiegħi, eh? għagġilt wisq mela. President, wara rakkomandazzjoni tiegħi oriġinali jiena rajt li ħafna mill-kumitat jixtieq li dejn tibqa' miftuħa mhux se noġġezzjona jena mela. Tajjeb, mela fġieħ il-kooperazzjoni nikkonkludu dal-waqt, però nisimgħu l-petizzjonant tal-darbohra. Iva, fil-fatt, din il-modija hija ta' madwar 3 km. Eh, hawnhekk il-linja dejn minn taħt l-art eh, skont kif skont kif konna nsibu fil-pjan oriġinali din issolvi l-problema ta' ċittadini ta' din iż-żona. U xtaqt nippreċiża wkoll li l-istudji veru li hemm differenza bejn il-komitat bejn il-komunità xjentifika, però però Eh, aħna dejjem nieħdu il-medja ċerti nies vulnerabbli bħat-tfal, l-anzjani, d-diżabbli, dawn ma jiġux mitqisa mill-istudju. Iġifieri huma aktar vulnerabbli għal dawn l-affarijiet, grazzi. Okay, I understand by you that we, you, you would like us to keep it open. Iġifieri inti tixtieq li nżommuha miftuħa, jiena naqbel ukoll Mbagħad naraw sta jsir. Nidħlu fl-ispeċifika mbagħad, irridu nqisu wkoll li aħna f'jannar biss irċevejna aktar informazzjoni mill-petizzjonant. U kopja ta' din l-informazzjoni addizzjonali ġiet moddija lill kummissjoni Rapporti tekniċi kienu ħafna minnhom dawn l-affarijiet, forsi rridu għal darbohra inqisu din l-informazzjoni addizzjonali u dan kollu nibatuh ukoll lill-Kumitat MV. Mhux nitolbu għal opinjoni, però l informazzjoni tagħhom biex jaraw daqsxejn xejn is-sitwazzjoni u jaraw x'jista' jsir għaliex huma indipendenti bħal maħna indipendenti aħna. Nistgħu wkoll Nitolbu l-għajnuna tal-Kommissjoni, forsi l-Kommissjoni tidħol fid-dettall. Naraw din il-kwistjoni ta' 3 km, naraw jekk nitolbux l-Kommissjoni biex tnejna fuq dan il-punt ukoll. U jekk nistgħu naqblu, nistgħu niġu lura għal din il-kwistjoni m'għandumux. Namlu hekk mela, ma jidhirx li hemm oġġezzjonijiet, sinjuri. Tajjeb u grazzi ħafna. Grazzi wkoll lilek li tiġi għawnek minn daqshekk il-bot u nawguralek il-vjaġġ it-tajjeb lura l-Italja. Issa, Okay, excellent. The next petition. Tajjeb wiz, petizzjoni li jmiss 13-32 tal-2016 fuq il-proġett La Plana Moreja fi Spanja. Spanja fejn ix-xemx tiżreċ iżjed ħafna drabi, hawnhekk għandna l-petizzjonant mhux dak inizjali, però xi ħadd li qiegħed joħdel apposta għandna Palerm. Naddila il-kelma l-ħames minuti. Appellamos a... Nitolbu dal-Komitat ta' Petizzjonijiet biex tagħmel xi ħaġa dwar il-proġett li se jiġi diskret għaliex jikseb diversi direttivi Ewropej li nsibu fl-informazzjoni moddija l dan il-Kumitat. Dan huwa attentat kontra l-ambjent, il-biodiversità, l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini. E, pjaga ambjentali li tibbenifika lil min qiegħed jagħmilha din. Hemm ukoll ċerti speċi f'periklu ta' stenzjoni hawnhekk. Red Elettrika prezentat proġett ta' linja ta' voltaċċoli MAT ta' 400 kV la plana Moreja li tista' taffettwa E, eluf ta' abitanti mqasmin f'postijiet ta' interess kbir e, storiku medjevali bħal Kuja u Morreja u oħrajn kif ukoll e, djar iżolati li sibu fit-territorju, abitanti b'mod ta' ixin tradizzjonali bbażat fit-turismu rurali u l-isfruttar ta' prodotti mediterrani bħal lews, iż-żejt pereżempju u dwili. dan kollu f'pajzaġġ sabiħ ħafna li jispiċċa biex ikun deteriorat dan il-proġett, xi ħaġa li tkisser ukoll il-mod ta' ixin ta' dawn in-nies, ifisser ukoll telfin irreparabbli eh, f'dan it-territorju. Il-proġett jiġġenera biss benefiċċji privati mingħajr ma iżid xejn għal dan it-territorju dejn hija pjaga fit-territorju maħsuba l-kommerċjalizzazzjoni tal-enerġija u allura mhix ta' utilità pubblika. Il-konsum fl-2016 kien in-nofs ta' dak maħsub għal din is-sena. Din il-linja eh, hija maħsuba biex taqqat la plana ma' Morejja. Dawn diġà huma konnessi permezz ta' linja oħra li hija parallela ma' din li qiegħda tissemma issa, parallela. Din kienet maħsuba oriġinarjament biex tkun ta' 132 kV u l-imbagħad ġiet imsaħħa biex tkun ta' 400. Skużawni, għandna informazzjoni li inti qed titkellem taġġel wisq. Dan ifisser li l-interpreti ma jistgħux jisegwuk. Ma jistgħux jagħmlu xogħol xieraq fil-lingwi kollha, ġifir jekk jogħġbok taġġilx daqshekk, b'mod li jkollhom l-opportunità li jsegwuk. Din il-linja bit ta' 86 km maħsuba biex taqqat la plana ma' Morejja dawn is-substations. Dawn diġà huma konnessi permezz ta' linja oħra oħra li qiegħda parallela ma' din. Din kienet maħsuba inizjalment biex ikollha saħħa ta' 132 kV u mbagħad ġiet imsaħħa għal 400 mingħajr ma jkun hemm studju ta' impatt ambjentali. Il-proġett il-ġdid issa mhux qiegħed iqis l żmantellar ta' din il-linja oriġinali laqqas l-akkumulazzjoni ta' effetti dannużi ta' żewġ linji. Hemm postijiet li f'każ li dan il-proġett issir jispiċċaw f'distanza qrib ħafna tagħhom. Il-linja l-ġdida se jkollha 180 eh, arblu ta' tul ekwivalenti għal katedral ta' Barcellona. Xsejjes eh, ukoll maħsubin se jkunu ħafna l studio ta' ambientali li sart minn snin ilu ma jkont l eh, dawn l-affarijiet bħal ħożżejjed l-istorbju. Ma kienx hemm laqqas parteċipazzjoni reali għal pubbliku interessat. Bekk marru kontra il-Konvenzjoni ta' Aros l-ewwel aħbar għal dawk affettwati kienet il pubblikazzjoni fil-bulletin uffiċjali. Il-proġett bħalissa eh, għandu l isfiduċja ta' ħafna mill-popolazzjoni ġi frammentat ukoll biex ikun hemm approvazzjoni aħjar. L-effetti gravi li jistgħu joħolqu dawn il-linji fuq is-saħħa huma armanti ħafna jistgħu joħolqu pereżempju problemi fl-irqad, problemi metaboliċi u problemi bħal kanċer, speċjalment il-lewċemija eh, fit-tfal u l-Alzheimer. Studji fuq livell ċellulari konfermaw il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu possibbli e kif proposta mill- Aġenzija Internazzjonali għall-Istħarriġ tal-Kanser. Hawnhekk monna kontra prinċipju ta' prekawzjoni. Ġi miksur artiklu eh, wieħed 29 tal li wkoll koll li wkoll insibu fil-Kunsil tal-Ewropa li skont tħarriċ riċenti ifisser li dawn it-tip tal-linji jiġu imbeda minn fejn jiexu n-nies bil inqas 700 metru. Il-kumpanija qiegħda tiċħaddan kollu hija rat minn fejn se tgħaddi l-MIT eh, u dawn huma żoni fejn jiexu n-nies. Laqas biss ikkontemplat il-possibilità li dawn il-linji jgħaddu minn taħt l-art, bekk in-nies se jkunu esposti għal livelli ħafna aktar għoljin minn dawk li huma rakkomandati bħalissa. F'din ir-rotta qegħdin niksru qegħdin niksru wkoll direttivi ta' spazju naturali dawn hawnhekk qegħdin affettwaw ukoll żoni ehm, ta' netwerk Natura 2000 u dawn huma postijiet ukoll fejn ibejtu ċerti għasafar f'periklu ta' ta' estensjoni. L-istudju ta' impatt ambjentali mhux qed jidħol fid-dettall laqqas tal-effetti li dawn kollha jista' jkollhom fuq in-netwerk Natura 2000. U apparti minn hekk hemm affarijiet oħrajn ukoll. Hawnhekk qegħdin ngħidu l-eliminazzjoni tal- tal-veġetazzjoni f'din iż-żona. Dan ifisser l-erda ta' mijiet ta' ettari ta' żoni protetti kif ukoll hemm ukoll il-biża ta' nirrien kif ġiri ġara f'dawn iż-żoni. Dan l-aħħar Eh, meta ġew mitqisa dawn iż-żoni, eh, meta ġie mitqis il-proġett, kien hemm dubji fuq il-ħtieġa ta' dan il-proġett. Eh, ċerti awtoritajiet qegħdin ukoll jaqblu magħna fuq l-effetti li jista' jkun hemm fuq is-saħħa u l-ambjent kif kollu potenzjal turistiku taż-żoni. Għal dan kollu aħna qegħdin nitolbu li dan il-proġett jieqaf sakemm ma jkunx hemm rapport fuq l-impatt u l-ksur tad-direttivi li semmejna. Grazzi. Thank you, Mrs. Albiol. E, il Albiol. Grazzi. L-ewwel nett jiena nixtieq eh, nifraħ l-petizzjonanti li qegħdin hawnhekk u nifirħilhom għal ġlieda li qed issir fil-konfront ta' dan il-proġett ilkom ħafna titħabtu għal dan it-territorju għall-ambjent u għas-saħħa tal-nies ukoll. Għal darb'oħra hawnhekk għandna quddiemna proġett fejn l-interess spekulattiv dan il-każ tal-ispekulazzjoni tal-enerġija permezz tal-privat xi ħaġa li qiegħda tiġi qabel l-interess ġenerali. Jiena naħseb li l-petizzjonanti kienu ċari ħafna. Eh, Għamlu ċara li dan huwa proġett eh, bil-voltaċċoli li jista' jikser direttivi ta' protezzjoni ta' spazji naturali dawk ta' marbutin mal-konservazzjoni tal-asafar slavaġ kif ukoll tal-habitats eh, naturali tal-flora u l-fauna. Dan huwa proġett li jaffettwa n-netwerk Natura 2000, żona sepa, żoni rurali u l-mutation ta' ċerti nies u koll jaffetwa s-saħħa ta' dawn in-nies għaliex apparti minn hekk għandek nies li jgħixu f'distanza inqas minn dik li tirrakkomanda l-aqda dinija tas-saħħa, hawnhekk għandna għoddimna proġett li ġie mitqies bħala ta' utilità pubblika però li fil-verità għandna dubju fuq l-utilità tiegħu għaliex lan mhux li eh, tiġi fornuta enerġija għal din iż-żona u għal daqstant għandna dubju fuq il-ħtieġa ta' dan il-proġett Għanna għedin għamur kontra direttivi, anke kontra direttiva marbuta mal-ambjent nifmu wkoll dan huwa proġett li jikser il-konvenzjoni ta' Arus sa mill-bidu kien hemm proċess ta' informazzjoni u partecipazzjoni pubblika li ma kienx ċar informazzjoni li għalija laqas ma kien hemm aċċess għall awtoritajiet municipali tal-awtoritajiet affettwati u kien hemm partecipazzjoni żero kważi minn naħa tan-nies għaliex il-proċess kienet xi ħaġa li ma ġietx reklamata ħafna u nifmu wkoll li hawnhekk qegħdin niksru wkoll il-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, artiklu 35, id-dritt tal-prevenzjoni tas-saħħa kif ukoll artiklu 37 fuq il-ħarsien ambjentali. Naħseb li hawnhekk hawn elementi biżżejjed biex ikun hemm tweġiba min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Bħala minimu naħseb dan il-Kumitat għandu jikkuntatti l awtoritajiet Spanjoli forsi jibbat ittra l-Gvern ta' Spanja fejn jitlob li dan il-proġett jiġi sospiż u nuru tħassib tagħna u nitolbu aktar informazzjoni fuq fuq dawn l-elementi marbutin ma' netwerk Natura 2000, fuq il-proċess ta' partiċipazzjoni fuq il fatt li l-evalwazzjoni tal-proġett kienet xi ħaġa frammentata, fuq l-akkumulazzjoni għalfejn diġà kien hemm linja preċedenti u nitolbu studju tampat ġdid li jkun konformi mad direttivi attwali u mhux mad direttiva tal-2009. Bħala minimu nitlob il komitat tal-Petizzjonijiet li tagħti l-awtoritajiet Spanjoli, però nibdew minn hemmhekk, grazzi. Tajjeb wis, isimawni, irrid nirrikorri issa għall kummissjoni Nara x'se jgħidu huma, ngħaddi l kelma lil Daniel Fernandez Gomez. Grazzi President u grazzi wkoll il-petizzjonanti għall-intervent tagħhom fuq dawn l-affarijiet li nsibu f'din il-petizzjoni. Dawn l-affarijiet diġà kienu marrufin min-naħa tal kummissjoni Fl-2012 aħna bdejna stħarriċ eh, f'dan ir-rigward wara diversi mistoqsijiet bil-miktub preżentati mill-membri tal-Parlament Ewropew. U dan l-istħarriġ tal-Kommissjoni kien iffokat fuq il-kompetenzi tal-Kommissjoni l-applikazzjoni korretta ġifiri tal-liġi komunitarja, speċjalment eh, isna direttiva ta' valwazzjoni ta' impatt ambjentali li semmiet li iva teżiġi li dawn it-tip ta' proġetti ġala darba jkollhom aktar aktar minn 15 km ta' tul irriġu jiġu preżenta irid isirilhom studju ta' impatt ambjentali. Eżaminajna wkoll l-applikazzjoni tad-direttiva tal-habitats għaliex kif issemma diġà jaf ikun hemm effetti sinifikanti fuq diversi postijiet inklużi fin-netwerk Natura 2000 bħal żoni ta' protezzjoni speċjali għall safar kif ukoll ta' interess komunitarju u kem id-direttiva Habitats ma t-projbixiex eh, attività f'dawn iż-żoni ta' netwerk Natura 2000 teżiġi li kwalunkwe proġett li jista' jkollu effetti sinifikanti fuq żoni ta' dan il netwerk trid issirilhom evalwazzjoni b'mod li jkun hemm konformità mal-proġetti ta' konservazzjoni meta Din l-evalwazzjoni s-sir un mbagħad l-awtoritajiet kompetenti ikun jistgħu jautorizzaw il-proġett biss meta ikun żgurat li l-inċidenza fuq dawn iż-żoni effettwati ma tmurx kontra il-liġi. Irtu kien hemm ċerti kondizzjonijiet bażikament li jkun hemm konformità magħhom ġifieri nuqqas ta' soluzzjonijiet alternattivi, eh, ċerti raġunijiet tal interess pubbliku, marbutin mal-interess pubbliku u fl-aħħar net l-adozzjoni ta' miżuri kompensatorji li jiżguraw li jkun hemm konformità ma' netwerk Natura 2000. Kif qed aktar kmini f'dan il-każ il-Kommissjoni għamlet l-istħarriġ tagħha talbet informazzjoni l-Istat Membru l-Awtoritajiet Spanjoli f'dan il-każ u dawn informawna li kien hemm studju ta' impatt ambjentali li kien għaddej għadu għaddej u li għadu ma ġiex konkluż. Dan l-istudju irrid iqis l-inċidenza tal-proġett fuq dawn is-siti affettwati li huma parti minn natura 2000. U ġi konkluż, insamma li sakemm ma jkunx hemm il-konklużjoni ta' dan l-istudju ma kienx hemm ksur għaliex kien hemm rispett għal dak kollu li kien hemm fil-liġi komunitarja. U għal daqstant il-Kummissjoni ddeċidiet kienet li tagħlaq l-istħarriġ li kien hemm sakemm ma jkunx hemm aktar affarijiet li juruna li kien hemm ksur mal-liġi relevanti. Dan l-aħħar il kummissjoni rċivat l-allegazzjonijiet addizzjonali li preżentaw il-petizzjonanti Dawn ġew analizzati u issa qegħdin nħejju komunikazzjoni ġdida li mbagħad tiġi moddija lil dan il-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Grazzi ħafna. Thank you very much and I apologize for not. Grazzi skużani li ma għaddejt l kelma inizjalment, però aħjar tard mill-laqat. Grazzi ħafna l-kontribut tiegħek u issa mmur lura għall-lista tiegħi tal-kellima. Is-Sur Marsellesi. Grazzi, President, nishti nixtieq ukoll nappoġġa din il-petizzjoni għal raġunijiet simili għal dik li qalet Marina Albiolu u minnu li hawnhekk qegħdin naraw każ ieħor fejn qegħdin jiġu miksura permezz ta' proġetti kbar bħal dawn ta' tensjoni għolja għal diversi direttivi, direttivi ta' protezzjoni ta' żoni naturali, il-netwerk Natura 2000 u mfakkarkom ukoll li hemm ksur ukoll tal-ispirtu tad-direttiva marbuta ma l-espożizzjoni tal-ħaddiema esposti għal dawn il-voltaġġi għoljien. ħafna nies li eh, dan huwa każ ieħor fejn iċ-ċittadini mhumiex qegħdin ikunu inklużi fil-proċess, mhux qegħdin jiġu konsultati b'mod xieraq kif qed titlob il-konvenzjoni ta' Arus. Nfakkarkom xi ħaġa oħra li hija importanti f'dan il-każ, din it-tendenza li għandna li għandhom oħrajn insomma fejn ikun hemm proġetti bħal dawn li flok ma jkun hemm studju ta' impatt ambjentali l proġett kollu ikun hemm diversi studji frammentati b'mod li il-proġett ikun jista' jgħaddi b'd aktar faċli minn dawn l-istudji ta' impatt ambjentali. Hawnhekk rridu nagħmlu bil-kontra il-Kumitat irid jitlob lill gvern Spanjol li jitlob studju ta' strategiku, strateġiku, għal proġett kollu, għaliex da mhux proġett żejr wieħed li għandna dan huwa proġett li huwa parti minn xi ħaġa ikbar fuq livell Spanjol, livell Ewropew. Ġifri din hija petizzjoni fundamentali li rridu nqajmuha mal-Gvern Spanjol. Nfakkarkom ukoll il-Gvern ta' Valencia huwa kontra dan il-proġett u importanti li dinja xi ħaġa li ninkludu f'dan id-dossier. Thank you. Mr. Um, Terik. Sir Terry Cabras. Grazzi, President. Jena naqbel ħafna ma dak li qalu l-kollegi Marcellesi u għal-Biol. Għax, għawnek, ma mela nitkellmu fuq dawn il-power lines li għandna fi Spanja, qegħdin naraw ukoll il-każ ta' terrur fl-Ewropa. Din hija ħaġa spettakolari meta naraw dawn il-power lines fi Spanja eh, għall konsum tad djar, tal-familji, kif ukoll tal-intrapriżi il-kbar. Ovvjament, u da skont l-autoritajiet rispettivi tar-reġjun. Imma hemm ħafna affarijiet illi aħna edin kontra li daġolunna nkunu kontra dan il-proġett. Per esempio, trasport tal-enerġija, interessanti ħafna xnaraw in-natura privata ta' l-intrapriza li toħroġ eh, fitx eh, l-ilma. U għalek, u neċessarju li wieħed jgħid illi dan huwa ovvjament ta' interess pubbliku huma neċessarji. hija ħaġa leġittima li tkun ta' natura privata wkoll imma qegħdin naraw li hemm mijiet eh, ta' linji u daw il-torrijiet kollha wkoll ta' l-elettriku u dawk li għal-popolazzjoni għax ovvjament jekk kellhom forsi jużaw xi alternattiva oħra per eżempju jagħmlu għam taħt l-art, ovvjament se u ferm iktar flus ikun hemm ferm iktar eh, bżonn ta' finanzjament. U għalhekk kif qal Marsellesi din il-proprjetà tal-Reġun ta' Valencia u qegħdin hemm bżonn naraw xistaw jagħmlu. Imma l-Komitat qed jgħidu l-2012 kien hemm ukoll. Imma bżonn imma jidirli illi jidirli illi dak iż-żmien dan il-proġett ma baqax u fl-2012 nista' ngħid ukoll illi dak li kienem il-power line ġifiri li kienem għabba bieġit nitlata u kol. U għalek, jekk issa dan il-proġett reġa reattivat għax għaddew erba snin u hemm reattivazzjoni tal-proġett. U bel dak li huwa l-izmantament tal ta' din il-linja. U għalhekk naħseb li hemm bżonn illi tkun ngħidu li hemm urġenza illi inneħu dan il-proġett u dan il-kumitat jikkonsidra din il-petizzjoni. Grazzi, President. Thank you. Grazzi, Rosa tista' titkellem. Iva, grazzi ħafna. Jina l-ewwel net ma naħsibx illi suġġett ta' eh, din ta' tant importanza tista' tkun għad diskrezzjoni ta' dak li jkun. U għalhekk naħseb illi iva għal dan il retorita tal-elettriku u għalhekk dak li nitlob huwa illi l-Kummissjoni mal-awtoritajiet kompetenti ikunu jista' wkoll implementaw id-direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea abitat u l-valutazzjoni tal-impatt ikun hemm din il-konformità għax ikun minn min ikun f'konformità eh, l-permessi minn ma jkunx ma jiċċeviex il-permessi. U għalhekk jidher illi minn dak illi rajt jien ovvjament ma nafx suġġett kif jafuh il-kollegi tiegħi, imma naf li fl 2016 kien bidu dan il-proġett biex jifaċilitaw l-infrastruttura dak li huwa trasport tal-enerġija li tiġġedded fiż-żona ġifiri fil-provinċja ta' Castellon u għalhekk dan ukoll eh, fisser illi il-power line numru wieħed eh, ġiet smantellata minħabba li kienet obsoleta, kienet antika wisq u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm konformità ma' direttivi favur l-ambjent kif ukoll tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-Kummissjoni qalet illi kien hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni ma' Spanja ma' bżonn li hemm komunikazzjoni u għalhekk aħna nixtiequ nittennew din il-komunikazzjoni fuq dan il-proġett jekk ikompli le u għalhekk jiena nitlob illi kollox ikun legali skont il-liġi għax ir-regolatmenti kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-valutazzjoni tal-impatt huma eżiġenti ħafna ma stretti ħafna. Jekk ma jkunx hemm konformità ma jkunx hemm awtorizzazzjoni. U għalhekk nixtieq li tibqa' miftuħa il-petizzjoni u jkollna din il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni brabta mal-awtoritajiet kompetenti, il-Gvern ta' Valenza kif ukoll il-komunitajiet awtonomi l-oħra. Grazzi. Thank you. Um, Beatrice. Grazie Beatriz. Grazie. Grazie President. Fil-qosor, il-kollega tijaj diġa spiegaw tajjeb ħafna xinu jiġri hawnhekk eh, din il-petizzjoni. Jiena xtaqt sempliċement inżid ħaġa waħda. Ovvjament il-petizzjoni għandna nżommu miftuħa għaliex il-kumitat għadu kif qalilna li se joħroġ eh, komunikazzjoni eh, bla dubju, però Jiena xtaqt li rappresentant tal kummissjoni bħala Parlament, bħala rappresentant xtaqt ngħidlu li il-Kummissjoni l-Gwardjan ta' Trattat u jridu jaraw li ma jkunx hemm ksur ta' direttivi, però apparti minn hekk rridu jagħmlu aktar. Intom għandkom tkunu eh, garanzija legali, però trid tmorru lil minn dan ukoll. Meta nitkellmu dwar impatt ambjentali, soċjali, ekonomiku, eċċetera, il-prinċipju ta' prekawzjoni għandu jiskatta. U jekk inti għandek dubju raġonevoli jew inkella bħalma qalu sħabi ikun hemm nuqqas ta' konformità jew problemi bil-konformità jew inkella tardjar fil-ħruġ ta' dan l-istudju ta' impatt, meta jkun hemm dubju għandu jkun hemm il-prevenzjoni. Ġifiri mhux biss l-affarijiet marbutejn mal-affarijiet eh, ambjentali għandna nqisu hawnhekk dan huma importanti, però huma affarijiet oħrajn ukoll għalija eh, hija ħaġa importantissima għalfejn qed isir dan il-proġett. Din hija utilità pubblika jew inkella le, hawnhekk huwa l-qofol irdu naraw xi jfisser utilità pubblika għandu jkun hemm konformità mal-liġi. Però jekk hemm dum raġonevoli fuq l-utilità pubblika, jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Ġifieri minn naħa tiegħi appoġġ biex il-petizzjoni tinżamm miftuħa. u noqogħdu attenti u noqogħdu attenti biex mhux dan il każ biss, jiġifieri fejn għanna eh, din il-loġistika ta' trasport tal tal-elettriku, irridu nqisu kollox anki l-liġi komunitarja u mill-perspettiva ta' ċittadinanza rridu mmorru l lejn Irridu noqogħdu attenti, inżammu ovvjament nisalvagwardjaw l-interess leġittimu tal-kumpanniji, għaliex il-kumpanniji huma ħaddiema jaħdmu biex joħolqu l-ġid, però rridu eh, konformità mal-liġi meta jkollok il-privat privat, pubbliku pubbliku. Thank you. Grazzi. Soledad. Bueno, la verdad es que se ha dicho todo y prácticamente... De... Mela. Mod unanimu, Iva, għawnek għedin naqblu, aħna ninsabu fl-istess Fil-petizzjoni l-oħra semmejna problema fl-Italja sa fl Spanja, però ovvjament hemm ħafna similaritajiet. Eh, il-kol aħna naħseb nafu każijiet qrib tagħna fejn il-popolazzjoni jaf tkun perikolata. Ma nistawx namlu dawn il-proġetti viċini djar tan-nies, għawna qegħdin li għall-interess ġenerali. Meta ma jkunx ċar li jkun hemm oħrajn li ma ġewx mitqisa n-nies jispiċċaw b'dawn il cables fejn id-djar tagħhom. L-istudju differenti wkoll qegħdin jgħidu l-mhemmx problema għas-saħħa, l-istudji qegħdin jgħidu li ma nistgħux nuru m'hemmx evidenza li m'hemmx effetti dannużi ma jistgħux jiġu provati dawn l-affarijiet dak jgħidu l-istudji. Eh, l-esperti jgħidu li mhux ċar li bid-dejta li għanna ma nistawx nizguraw li jem effett fuq is-saħħa, pero nistaw narawa bil-kontra u kol. Din hija xi ħaġa li l-nies ma toġobhom, speċjalment meta hemm alternattivi dwar is-saħħa diġà esprimejt ruħi, però rridu nżammu f'moħħna li li fl-axar mill-axar dan kollu huwa ta' detriment għal ħajja tan-nies, anki ta' detriment għall ambjent u għal kemm id-drattivi huma ċari naħseb li hawnhekk għandna problema. Jiena naħseb li dan affarijiet li jista' jkollhom interpretazzjoni differenti. F'dan il-każ dan il-każ mhuwiex iżolat, mhuwiex uniku u fil U jien għandi mistoqsija x'nagħmel il-Kummissjoni xi ħaġa li taħroġ ċara mill-istudju li qegħdin jagħmlu. L-istudju ta' impatt ambjentali li sar fir-rigward dan il-proġett irdu naraw kemmx konformità mal-liġi. Għaliex li tagħmel studju li ma jkunx sħiħ qegħdin imorru kontra il-liġi xorta waħda. Li tagħmel studju wieħed irridu naraw jekk hemmx konformità mal-liġi komunitarja. Imbagħad mill-perspettiva teknika kwestjoni ta' pubbliċità wkoll. Is-soltu dawn il-proġetti jiġu isiru b'mod veloċi ħafna. Ma tantx kien parteċipazzjoni mill-pubbliku, s-soltu ċittadinanza ma tiġix involuta, għaż biss tkun taf dawn l-affarijiet u apposta jsir dan jien nixtieq nistaqsik u din għandha tkun inkluża wkoll jekk kien hemm pubbliċità. Mhux ġifieri li ma sarux l-istudji, però l-proċess permetta lin-nies fl-aħħar mill-aħħar Eh, kollom aċċess għal dak li qed isir din il-konsultazzjoni. Dawn huma żewġ punti jew l li huma determinanti biex naraw jekk il-popolazzjoni eh, segwix kif suppost li l-proċess iżom mar regoli. U hemm bżonn li nkunu informati wkoll u xi ħaġa oħra li hija importanti E, ir-reġjun ta' Valencia tal-lab li jkun hemm li jkun hemm il-possibilità ta' alternattivi bħal per eżempju il si jgħaddu minn taħt l-art jew nkella l-gvern jistudju alternattivi ikun hemm korridori eżistenti li ikomplu jintużaw dawn l-alternattivi li ma ntużawx insomma b'mod ġenerali nitlob il-Kummissjoni li forsi ġela darba hija il-garanti tal-trattati trid ukoll forse tikkontempla bidlit fil leġislazzjoni eh, leġislazzjoni li hija ambigwa li fl-aħħar mill-aħħar eh, dawn in-nies eh, dan ħajjithom fl-aħħar mill-aħħar, il-kriterji mhumiex ċari u rridu niċċaraw ukoll attual, sino probablemente che si studi la modificazione. Hay que garantizar. Hemm bżonn garantixxu li jkun hemm ħarsien tal-popolazzjoni. Irridu niżguraw li meta jkun hemm alternattivi nużawhom dawn l-alternattivi. Bħal pereżempju li l-linji għaddu minn taħt l-art jew inkella nużaw il-korriduri eżistenti. Hemm bżonn li l-ewwel ikun hemm l-interess taċ ċittadini qabel ma jkun hemm l-interessi kummerċjali. Xejn iżjed, grazzi. Thank you, sir. Grazzi Solidad. Issa l-kelma lura lill-petizzjonant għal żewġ minuti. Buenas tardes. Iva għara nofsinar tajjeb Jena nitkellem biex norbot ma dak li qalet il-MEP idli il-linja l-ewwel net kellha tieħu l-post tal kabel ta' qabel li kien hemm u dak li qed ngħidu huwa bejn l-2015 u l-2020 bħala pjan tal-Gvern Spanjol ma kienx qed jipprevedi din is-sostituzzjoni imma pjuttost ta' koesistenza ġifri ta' żewġ lini din hija realtà. U għalhekk fil-fatt min-naħa tal-Kummissjoni kien hemm studji fuq l-impatt ambjentali ta' dan il-proġett u jekk hemmx konformità ma' regolamenti komunitarji u għalhekk jena nixtieq il-gvern Spanjol li kun jista' jagħmel din l-inkjesta għax ma jkunx jista' jkun hemm approvazzjoni li huwa pjuttost viċin eh, eh, djar u hemm ukoll il-fażi ta' implementazzjoni ta' dawn il-torrijiet kollha elettriċi dawn u għalhekk dawn li qegħdin xi għaddejjin minn fuq rasna u għallek dan il-proġett iġi mxekil, dan il-proġett ma kienx hemm konsultazzjoni reali laqas biss kien hemm riflessjoni fuq l-alternattivi illi studji li fuq l-alternattivi jew fuq xi eh, strumenti wkoll li setgħu jiġu użati. Dan huwa proġett illi ma jirrispondix għal talba reali ta' provista elettrika u għalhekk sal-2016 nistgħu ngħidu l realtà hija illi nofs biss ġiet konsmata għax il-provista enerġetika kiet inqas it-talba milli eh, kienet prevista qabel kienet antiċipata. Nixtieq ukoll nkun ftem iktar eh, eh, preċisa fuq il-petizzjoni ta' qabel iva hemm studji illi juru illi il-linji ta' radjazzjoni elettromagnetiċi iva tnaġġel ħafna, iva tnaġġel imħabba li hemm din ħsara fuq is-saħħa tal-bnedmin u għalhekk hemm studji fuq il-kawżi eh, ta' effetti u jeżistu dawn l-istudji wkoll illi juru l-effetti eh, ta' jistaw ġifiri illi kawżaw każijiet ta' kanċer. U għalhekk aħna ovvjament nixtieq nirringrazzjaw tal-urġenza li tiġi trattata din il-petizzjoni. Thank you very much. Ringrazzjak. Mela la darba ħdimna fuq dan taħt il-proċedura ta' urġenza fuq it-talba tal-grupp tal-ħodor minn dak iż-żmien ma rċevejniex il-dokument sħiħ, dokumenti kollha mill-Kummissjoni. Dan huwa eżempju fejn għandna nibqgħu kawti meta għandna nużaw il-proċedura b'urġenza jew le aħjar ikonna l-informazzjoni kollha milli eh, nibqa' mingħajr l-informazzjoni. Meta nieħdu din il-konsiderazzjoni għandna nduru lejn il-Kummissjoni Ewropea l darba ħra, la darba aħna maħallinihomx jaħdmu, eh, ma kellhomx biżejjed ħin eh, t tortana ma kellhomx biżejjed biex jaħdmu, aħna xtaqna naħdmu b'urġenza u weġibna għat-talba tal-ħodor biex naħdmu b'urġenza. Nistgħu nduru lil lejn il-Kummissjoni biex nitolbu għal informazzjoni aġġornata wara dak li ġi spjegat lilkom u lilna llum. lum Ġbiri jista' jkun eh, tagħmlu dan u eh, dan il-punt aħna pal kumitat tal-Komissjoni se nibatu itra lill-Gvern Spanjol biex nitolbu għall iżjed informazzjoni u itra oħra lill-Gvern Reġjonali ta' Valencia fejn nitolbu għall informazzjoni aġġornata u għanna nżommu l-petizjoni miftuħa se dan it-tant. Iżda naħseb li kulħadd għandu jieħu konsiderazzjoni il-fatt li mhux dejjem ikun eh, tajjeb li nafu b'urġenza taħt proċedura b'urġenza fejn il-Kummissjoni ma jkollix kull opportunità biex tagħtina l-informazzjoni kollha kemmi. Kulħadd jaqbel ma dan inti iva tajjeb il petizjonant eh, iva, normalment le, iżda tista. Nosotras solicitamos. Aħna, ġara darba ma kienx hemm biżejjed żmien intol nixtiequ li nerġgħu niġu mistiedna meta l-Kommissjoni tistudja l-informazzjoni kollha biex xira nixtiequ nerġgħu niġu hawnhekk niddefendu ruħna. Dak kollox, grazzi. That goes without saying. Eh, Meċa fej tajda din dejjem meta petizzjoni naħsbu fuqha fil-laqgħa tal komitat il-petizzjonanti dejjem ikunu mistednin. Ehm, dik hija rutina Eh, u nittamaw li ma nistennewx wiz eh, naħdmu fuq dan eh, tistaw tibqa' sigurata li se naħdmu fuq u kemm jista' jkun malajr. Mela, grazzi lill kollegi kollha bekk il laqgħa tal-lum spiċċat se nerġa' niltaqgħu għada fil-għodu fid-disa u tridu jġibu l-karta tal-votazzjoni għadha. Grazzi ħafna u lejla tajba. Now, coordinators have to stay. Mela, l-koordinaturi jridu jibqgħu ma jridux jitilqu għandna nkomplu minnu fih.